ħajkonna maċ-Ċina u għacċar li e, ċina besiba tagħmel li tixtieq. Allura ħan nixtieq l-kom u lill-Kummissjoni għalfejn intom qegħdin tagħtu l-opportunità ta' flessibilta kollha li ċina meta huma ddeċidew li jaħdmu kontra d-demokrazija. Il-poplu ta' Hong Kong kienu mweda illi ħajkollhom sistema ta' tmexxija tagħhom awtonoma Jekk aħna verament ħan id-defendu d-demokrazija kemm fl-Ewropa u anka barra, ma nistawx sempliċement aħna ngħidu li nappoġġaw bil-kliem biss l-forzi li qed jippruvaw jiġġieldu għall-awtonomija, iżda rridu nieħdu azzjoni aħna qed nippruvaw nfasslu l-istrateġija ta' maċ-Ċina, jiena ma nistax ngħid li jiena favur il-politika tal-Istati Uniti kontra ċ-Ċina. Iżda kif kienet qalet Margaret Thatcher hija li jekk tipprova toqgħod fin-nofs ma ddejjaq lil ħadd u li eh, tkun f'nofs sitri u jolqtuk miż-żewġ naqħat, ġifieri tiddeċidi fuq li ma naħa toqgħod. Grazzi ħafna issa imiss lill onorevoli Villanueva Ruiz. Grazzi għawek il-bira kellimna fuq il-mewt ta' George Floyd. U hemm bżonn l-infakru wkoll il-20,000 persuna li telfu ħajjithom fil-Baħar tal-Mediterran. Naħseb l-Unjoni Ewropea għandha tirrispetta l-ewwel qabel kollox id-drittijiet tal-bniedem fit-territorju tagħna qabel ma mmorru eh, nippritkaw fuq il-każijiet ta' mwiet tal-George Floyd kollha każijiet bħal dawn li qed jeżistu madwar id-dinja. Jiena naħseb li rridu nieħdu azzjoni fuq il-bidla tal-klima u fuq eh, l-ugwaljanza bejn is-sessi. Nasbu illi fil-Hong Kong aħna ilna nitolbu li jkollna iktar dialogu li jkollna iktar rispett ukoll tal-ftehim iżda fl-istess ħin irridu wkoll nissiltu favur relazzjoni tal-Unjoni Ewropea maċ-Ċina illi hija bbażata fuq kooperazzjoni reċiproka u li taħdem ukoll fuq id-differenzi jiena naħseb li għandna bżonn xi ħaġa iktar minn ftehim ta' kummerġ ħieles. Grazzi ħafna. Muito obrigado, dou a palavra a Charles Puigdemont. Grazie ħafna. Issa nrevu li Puigdemont. Grazzi ħafna l-użu tal-politika li bħalissa qegħdin jimponu ċ-Ċina fuq Hong Kong ħalli bekk jitolbhom li jirrispettaw e, ċ-Ċina żdan rridu naraw li ċ-Ċina tirrispetta l-Hong Kong u xoqqa tagħhom għall-awtonomija u jridu naraw li jkun hemm rispett tal-drittijiet tal-bniedem fil-pajjiż kollu. Jekk l-Unjoni Ewropea mhix xajrna xila tiddefendi l-vittmi ta' bosta diskriminazzjoni u jekk ħa toqgħod tagħmel diplomazija stil Photoshop id-diskussjoni mhijiex se tkun fuq eh, il-fatt li għandna pajjiż wieħed u żewġ sistemi iżda l-Unjoni Ewropea ħad tkun reġaturiet illi għandna set eh, numru wieħed ta' prinċipji u żewġ standards. Jiena jkolli ngħid illi ma tantx qed nafda din id-diplomazija. Iżda lilek Sur Josep Borrell ngħidlek illi jekk sejjer żball allura m'iniex eh, kontra li nkun sorpriż. Grazzi ħafna issa jmiss l-Onorevoli Kubilius mal-minuta jekk jogħġbok. Sur President, Sur Borrell. Naturalment aħna nikkundannaw dak li qed jagħmlu l-awtoritajiet Ċiniżi. Huma waqfu kull tentattiv li jkun hemm awtonomija min-naħa ta' Hong Kong. Aħna naturalment nappoġġaw lill-poplu ta' Hong Kong f'din it-triq li tippruvaw ittu għal iktar awtonomija. Iżda jkolli ngħid illi nħoss li hemm daqsxejn ta' paradoss fuq l-azzjonijiet tal-awtoritajiet Ċiniżi. Naħseb illi t tentattiv li jirdu d-demokrazija fil-Hong Kong juri biċċar li huma jibżaw meta jaraw li hemm demokrazija qrib tagħhom. U dan ifakkarni wkoll fuq il-mod ta' kif l-Unjoni Sovjetika kienet tfarket huma kienu wkoll imbezzajn mid-demokrazija. Il-poplu Ċiniż huwa għaqli u intelligenti u naħseb li għandhom ikunu mexxejja importanti fuq livell dinja, iżda m'għandhomx jibżgħu mid-demokrazija, għandhom anzi jitalmu mis-sistemi demokratiċi illi jista' jkun hemm f'Hong Kong u hemm f'Taiwan. Grazzi. Issa jmiss lill-Honorable Wallace għal minuta kieġba. Is-senaturi tal-Istati Uniti ħarġu biftejjin biex jipproteġu l-interessi eh, ekonomiċi Amerikani iżda kien hemm bosta protesti li kienu eh, kontra eh, il-neoliberalizmu u minflok issa intużaw biex kienu protesti kienu bibdula fi protesti eh, kontra iċ-Ċina. Jiena naħseb li xorta waħda hemm ħafna investimenti ta' miljuni ta' dollari u iżda fl-istess ħin hemm diskriminazzjoni qawwija min-naħa taċ Ċina, anke pressjoni żejda fuq il-kumpaniji, hemm ħafna eh, ukoll nies suwed li qed ikunu diskriminati anke fl-Istati Uniti stess. Jiena naħseb li dan huwa t-tielet dibattitu tagħna fuq Hong Kong għawek fil-plenarja. Issa meta ħajkolna dibattitu fuq il-Yemen, jiena naħseb illi għandna nieqfu darba dejjem minnaħa ta' dan il-Parlament noqogħdu eh, naraw li nkunu laqa tal-Istati Uniti. Grazzi ħafna issa Antonio Lopez Isturiz White, huge book. Grazzi, kont qed insaqsi li l-nifsi aħna x'qed nagħmlu hawnhekk qed imbastru l-ġejjini pal Nostradamus qegħdin eh, nitkellmu fuq il-każ ta' Izrael biss nafu eh, x'ġaradu ma ġara xejn fil-verità. Jiena nixtieq ngħidilkom li aħna qegħdin hawnhekk biex ukoll eh, nitkellmu fuq il- komunisti għal darbohra nixtieq nirringrazzja jiena li soċjalisti u l-Partit tal-Ħodor li l-biraħ irdeċidew li jagħmlu distinzjoni ehm, fuq il-prattiċi wkoll mill-qasam tal-avjazzjoni minħabba li aħna qegħdin naraw illi kien hemm kollega li kienet jitkellem fuq iċ-Ċili. Iċ-Ċili melux madux dittatorja iżda Venezuela u Kuba iva. U allura ma nistax eh, nara illi intom tappoġġaw lilhom iżda ma tappoġġawx l-Iżrael. Mela bidlu daqsxejn id-diska naħseb illi aħna qegħdin nitkellmu hawnhekk fuq kwistjoni illi ma nistgħux niddiskutuha issa, irridu mbagħad nitkellmu dwara wara wara li si seħ azzjoni bħal di minnaħa tal-kap tal-istat tal-Izrael. Muito obrigado, sex. Eh, Grazie ħafna. Issa jmiss l-Marja Arena l-minuta kjoċbok. Grazie ħafna, Sur President. Ikolli ngħid li daqsxejn d wara li rajt il riżultati tal-votazzjoni fuq il-ftejm mal-Iżrael fuq il-qasam tal-avjazzjoni minħabba li ma nafx allura l-Unjoni Ewropea x'lesta tagħmel ħadd tkompli tiddefend il-multilateraliżmu ħankomplu nirrabja u xi ftit minna minħabba li hemm mhux qed jirrispetta l-multilateraliżmu. Iżda kien hemm membri li biss iddeċidew li jħarsu lejn il-mera u jaraw jekk aħna stess fl-Ewropa u xed nirrispettaw il-multilateralizmu. Disqarja tiegħi mhix kontrapożizzjoni tiegħek, Sur Borrell minħabba li jiena naħseb li inti kont verament kuraġġuż meta ħadd pożizzjoni fuq il-konflitt bejn Iżrael Palestina, iżda jien kont qed naħseb fuq l-istituzzjoni tagħna u l-kapaċità li aħna ma nkunux eh, ma nagħtux nurux bwiċċ bieħor u nkunu Eh, li f'dan il-kuntest minħabba illi fil-kuntest tal-kwistjon ta' bejn Iżrael u l-Palestina aħna rajna li ma konniex kapaċi li nħdu pożizzjoni. Ma nafx naqbad naħseb u ngħid jiena naħseb li iżdawa fidejna biex nieħdu pożizzjoni ċara minħat tal-Parlament Ewropew. Grazzi. Muito obrigado. Próxima inscrição, Nathalie eh, Loiseau. Grazie ħafna jissajmis lill-Onorevoli Loiseau għal-minuta u nofs. Grazzi ħafna, Sur President, jiena llum nixtieq illi ngħid kemm jiena inkwetata fuq il-ftehim ta' koalazzjoni. Il-gvern tal-Iżrael iddeċida illi jieħu parti mill-Bank tal-Punent iżda din ħatkun azzjoni verament perikoluża u illegali għalina fl-Ewropa minkejja dak kollu li qiegħed jifridna aħna xorta waħda naqblu fuq din il-ħaġa li taqadna ġifiri illi il-forza m'għandekx bija toħloq id-drittijiet u li l-liġi għandha dejjem tirrenja fuq il-linja tal fuq il-liġi tal-ġungla jiena naħseb li l-ħbiberija hija importanti iżda l-ħbiberija dejjem torbtok xi ftit jew wisq. Jiġifieri anke meta pajjiżi ra illi kien ħajkun hemm tnedija ta' gwerra fl-Iraq eh, għal raġunijiet żbaljati fis-sena 2003. Jiena naħseb li r-rwol ta' Ħabib mhuwiex li jibqa' sieket, iżda li jiftaħ għajnejn lil Ħabib biex jurih illi qiegħed jagħmel żball. Jiena naħseb li aħna lkoll kemm aħna fl-Ewropa nafu li inti tista' tagħmel paċi mal-għadu u aħna nafu li għandna ċertu possibilità li nieħdu azzjoni u ninfluwenza ejja niftakru dak li qal jitzak rabin minħabba illi poplu b'saħħtu biss jista' jagħmel ħbib ma l-għadu. Ġifieri ejja nkunu eh, ġusti. Grazie a Son Rebel Urtasun. Grazzi ħafna Iva, il-fatt li l-Izrael ħabbar illi ħajħu parti mill-Bank tal-Punet nafu li din hija xi ħaġa importanti illi ndiskutu issa minħabba li nixtiequ li ma issirx ma nixtiequx li jkun hemm ksur tal-liġijiet internazzjonali. Nafu li maġġoranza ta' din l-istituzzjoni iva għandha l-qalba l-liġi internazzjonali nixtiequ nipproteġuhom. Ġifieri jiena naħseb illi kien żball illi l-bira ħaħna ma votajniex fuq il-ftejim mal iżrael minħabba li ma naħdux pożizzjoni, allura aħna x'tib ta' difiża qegħdin nagħmlu tal-multilateralizmu. Jiena naħseb illi dan l-aħħar ukoll konna qegħdin nitkellmu fuq il-bżonn illi eh, aħna nitbetu daqsxejn mill-pożizzjonijiet li dejjem jittieħdu mal-Istati Uniti hemm bżonn illi nkunu b'saħħitna anke meta nħarsu lejn il-pożizzjoni tal-Iżrael anke fil-fant nofsani, jiġifieri. Jiena naħseb illi anka fil-kontest tal-relazzjonijiet esterni jina naħseb li issa wasal il-waqt li nkomplu nżidu l-isforzi fuq kull livell Iżda jekk tiġri din aħna rridu wkoll nafaċċaw il-fatt li dan mhux ħajkun hemm eh, l-ebda konsegwenza għalih, jiena naħseb li għandna wkoll nerġgħu nirdupjaw l-isforzi u nappoġġjaw l-azzjonijiet ukoll fil-qasam ta' l-Istati Uniti ħalli bekk eh, fil-qasam ta' dak li qed jiġri wkoll bejn l-istati li aħna ma' u ma' magħhom għalli bekk nkunu nistgħu nieħdu azzjoni jekk issir xi ħaġa bħal li kienet imħabbra. Grazzi. Issa jmiss lil Paolo Porkja għal-minuta. Grazzi ħafna, jiena nixtieq il-Kummissjoni u l-kollegi jżommu mal-fatti Aħna u għek id nitkellmu fuq proposta leġislativa li għandha tkun proposta u ma nistax ma ngħidx li minix sorpriż li nkunu daqshekk imbiżżajn aħna nafu Eżattament kif jimxu l-affarijiet hawnhekk u din hekk imsejħa demokrazija fl-Ewropa, ġifieri ma nafx kemm għandna dritt li nagħtu parir lil ħaddieħor, jiena naħseb illi huma l-istat tal-Iżrael u tal-Palestina illi għandhom ir ruol li jitkellmu l-Unjoni Ewropea tista' biss tappoġġa naħaja oħra bl-ikbar neutralità possibbli jiena naħseb li hemm ħafna li kienu qed janalizzaw fuq il-livell internazzjonali kienu qegħdin jgħidu illi minħata l-Unjoni Ewropea aħna ħanimpu iżda mhux ħanikdmu ġifieri l-azzjonijiet tagħna mhumiex ħajinħassu mhux ħajkollhom effett. Grazzi ħafna Revoli Ruissen għal minuta. Dank u wel, voorzitter, geachte Grazie ħafna, President. Għal darboħra, hemm numru ta' partiti li qegħdin jattakkaw b'mod unilaterali lill iżrael minkejja li mhuwiex ċar eżattament x'qed jippjanaw li jagħmlu l-Iżrael, ġifieri s-sitwazzjoni naħseb li ħafna iktar komplessa minn dak li ppreżentaw numru ta' kollegi, però ejja ma ninsewx illi aħna qegħdin nitkellmu fuq oqsma ta' artijiet li kienu parti mit-territorju ta' l-Izrael illi kien okkupat mill-Ġordan. Jiena ngħid illi dawn għadhom fil fatt hekk l-affarijiet iżda t talba għal fatt li l-Izrael jinvadu jieħu parti mill-Bank tal-Punent ma jistax jittieħed u nħarsu leħbis minn perspettiva waħda. Jiena naħseb li minflok ma nindahlu f'dan il-konflitt għandna inkunu ta' medjatur ta' intermedjarji effettivi f'dan il-konflitt u mhux biss noqogħdu bil-qeda bidejna fiq żaqna u nħarsu x'għad jiġri. Muito obrigado. Dou agora a palavra a Manu Pineda por um minuto. Grazie ħafna sal-Onorevoli Pineda. Għamluta u nofs. Grazzi ħafna Sur Borel fil-bidu ta' frar inti illi il-fatt li ħajkun hemm l-invażjoni eh, ta' dan il-parti tal-Bank tal-Punent minnaħat tal-Izrael mhux ħajseħ minħabba illi l-Unjoni Ewropea ħatiħu azzjoni. Iżda dan l-aħħar rajna wkoll illi l-Izrael ikkomunikaw xi ħaġa li kienet verament ħażina li huma beħsiebhom jokkupaw terz ta' dan it-territorju li inkludi l il-wit tal-Ġordan. U naħseb li biex naraw x'tib ta' soluzzjoni ħajkolna rridu naraw li l-Ewropea x'qed tagħmel f'dan il-kuntest il-konferenzi stampi tagħna verament eċċellenti jinstemaw kieku iżda m'hemm l-ebda azzjoni li qed tittieħed. Sur Borrell nista' nsaqsik din il-mistoqsija l-Unjoni Ewropea x'qed tistenna biex taraf lill-Istat tal-Palestina għalfejn aħna ma neħux il-ftim ta' sobja mal-Izrael. Unneħu wkoll il-tip ta' involviment illi fil fattanda l-Unjoni Ewropea jiena naħseb illi l-unika imperu li interessana qisu huwa l-imperu eh, tal-flus iż-żahna rridu ikollna l-qalbna l liġi internazzjonali. Grazzi ħafna issa l-Onorevoli insira minuta. Grazzi ħafna Sur President Sur Borrell, il-kollegi tal-PPE edin isaqsu li l-lum fuqisom aħna xedin namlu għawek minħabba illi u ma tantx interessawhom każijiet bħal dan, iżda aħna minħata soċjalisti demokratiċi nixtieq nħdu azzjoni qabel ma jseħħu affarijiet bħal dawn jekk aħna aħniex ħanwaqfu li l-Iżrael milli jagħmlu hekk, nafu li ħaj jittellef u jixxekkel iktar proċess ta' paċi f'dan e, fil-vant nofsan jiena naħseb li dan ukoll jista' jissaħħaħ il- Ir-razzizmu u l-vjolenza wkoll anke f'dan ir-reġun naħseb ukoll li jekk jinvatu u jieħdu fidejhom parti minn dan it-territorju dan ħajkun qed imur kontra l-artiklu 2 tal-fim tas-soċjazzjoni tagħna jiena naħseb illi hemm min qed jgħid illi dan il-pjan jista' ikun kontinwazzjoni ta' dan il-imġiba u ftehim li aħna diġà kellna. Allura nixtieq saqsi aħna x'biħsibna nagħmlu biex nieħdu azzjoni fuq dan il-pjanijiet ħalli bekk nuru li aħna reġun li nixtiequ li d drittijiet internazzjonali kemm fir-reġun tagħna manka fuq il-livell dinji. Grazzi. Muito obrigado, jagora e para. Grazzi. Issa biex nagħlqu din id-diskussjoni konġunta fuq dawn it-tliet suġġetti il-konsegwenzi tal-pandemija eh, Hong Kong u l-annessjoni tax-xatt tal-punent. Ngħaddi l-kelma lill viċi President tal-Kummissjoni Joseph Borrell għandek il-kelma. <laughs> Il-kellim jistaqsi kemm baqalu ħin għandu ħames minuti, ħames minuti biżżejjed biex inwieġeb 33 kelliem forsi ta' druni jekk it-tweġibit tiegħi ma jkunux biżżejjed eh, daqskemm tixtiequ. Kuntent li qed nħossem f'din id-diskussjoni, forsi jkun tajjeb kieku jkun hemm l-opportunità li wkoll tinteraġixxu miegħi eh, bit-tweġibit tiegħi, però insomma nipprova nagħmel l-almu tiegħi fuq Izrael u l-annessjoni semmew diversi perspettivi. Jiena ngħidilkom biss li bħalma ntqal diskutibbli jekk eh, xi ħaġa bħal din hix konformi mal-liġi internazzjonali hemm 25 pajjiż minn 27 li jaħsbu li dan imur kontra liġi internazzjonali. Forsi qegħdin jieħdu żballu, ma però hekk jaħsbu. 25 stat membru minn 27 ċarament appoġġjaw dikjarazzjoni fejn qegħdin jgħidu li dan huwa kontra dritt internazzjonali għalfejn qegħdin ngħiduha issa din għaliex qegħdin nippruvaw nevitaw li tiġri xi ħaġa bħal din ma nafux x'inhu l-pjanijiet ta' Iżrael. Qed jingħad però nafuhom eh, din apparti mill ftehim ta' koalizzjoni li li spjegaw li wiċċ il-Ministri tal-Gvern se jiġri u l-Ministru Ġermaniż li mar Iżrael ukoll qalulu wiċċ imbuċ ġifieri nafu x'se jiġri x'inhu l-ħsieb mux naqdu ngħidu ma nafux ħajġri. X'aħna nagħmlu però nagħmlu l-possibbli b'mod li din il-ħaġa ma tiġrix, ma jkunni sitwazzjoni diffiċli qudiemna għaliex li ju ma tirrikonoxxix il-Palestina għaliex aħna m'għandniex kapaċità biex nirrikonoxxuhom dan jamluħ l-istati membri u kull stat membru jagħmel dak li jaħseb li hu xieraq x'miżuri se jittieħdu naraw ma nantiċipawx x'jista' jiġri, nippruvaw nipprevjenu però bla dubju il-pożizzjoni maġġoritarja jekk mhux unanima xorta ħażina ma nistax nassigurakom se tkun unanima għax mhix però dan huwa kontra l-liġi internazzjonali u għandu jkun hemm konsegwenzi, però nevitaw li jiġri dan. Fuq Hong Kong u ċina eh, naqbel magħkom jiena fuq il-ħtieġa li nagħmlu dak li nistgħu b'mod li nirrispettaw il ftemmijiet internazzjonali u s-sistema wkoll li kienu qablu dwarha mar-Renju Unit. Eh, u fl-interess tagħna li nagħmlu xi ħaġa hawnhekk attività intensa wkoll intensiva b'rabta ma' dan kollu. Mbagħad hemm ukoll rabtiet tagħna maċ-Ċina xi ħaġa li se nittrattaw fis-summit li jmiss. Jiena semmejt dan kollu fil-biddu hemm bżonn nifokaw fuq aspett importanti li semmew ħafna minkom ukoll il-kriżi ġifieri eh, semmew diversi kelliema din hija kriżi ta' tmexxija fl-Istati Uniti l-irtirat mill-pożizzjoni tagħha ewlenija biex tmexxi d-dinja fi żmien tal-pandemija u anke l-kwistjoni tal-multinazzjonali wkoll. Jiena sinċerament naħseb li l-Ewropa ma tistax tinjora l-affarijiet li qegħdin jiġru hemm bżonn li jkollna pożizzjoni tagħna. Meta nitkellmu dwar l-awtonomija strateġika dan għandu x'jaqsam ħafna ma dak li qalu ħafna minnkom ukoll id-dipendenza eċċessiva tagħna fuq il-provvista tal-mediċini id-dipendenza tagħna kienet ikbar minn dik li konna naħsbu jaf tkun importanti f'mumenti kritiċi bħal dawn. Hemm bżonn insaħħu din l-awtonomija strateġika wkoll u nżommu l-valuri tagħna, l-interessi tagħna b'mod awtonomu ma jfissirx ekwidistanti li tkun il-pożizzjoni tagħna, però nagħmluha ċara insomma li dan huwa dak li nixtiequ niddefendu għaliex joġobna jew ma joġobniex ma nistgħux naqblu dejjem mal-Istati Uniti għaliex l-Istati Uniti jieħdu deċiżjoni unilaterali li ma naqblux magħhom aħna. U allura ma nistgħux eh, nappoġġawhom, pereżempju fil-każ tad deċiżjonijiet li jieħdu brabta mal-qorti kriminali internazzjonali nittama li l-Parlament jaqbel ma' din il-pożizzjoni. Eh, però rridu nkomplu naħdmu fuq il-sħobija eh, transatlantika li ċanna l-istess sistema politika għalhekk tina li aħna rivali sistemiċi maċ-Ċina għaliex m'għandniex l-istess sistema politika, però dan ma jfissirx li aħna għandna nkunu rivali maċ ċina il-ħin kollu għaliex hemm kwistjonijiet importanti ħafna fejn hemm bżonn li jkollna azzjoni konġunta sa fejn tista' tkun possibbli. Naħseb li dawn insomma huma t-tweġibiet tiegħi. Ħadd ma qed jaħseb li għandna wkoll narmaw bl-armamenti, però hemm ċerti konflitti li rridu nżommu f'moħħna u dawn il-konflitti rridu tindirizzhom bl-armi meta terroristi jerġgħu jattakkaw lil Mali u joqtlu l-abitanti ta' post bil-machine guns imbagħad noħorġu b'riżoluzzjoni biex ngħidulhom biex ma jagħmlux affarijiet bħal dawn. Jiena naħseb li l-forzi ta' dawn il-pajjiżi u l-forzi ta' pajjiżna ikollhom il-mezzi meħtieġa biex jindirizzaw it-teddit li jkunu qegħdin jiffaċċjaw. Grazzi ħafna. Grazzi, President, Viċi President. U b'dan il-kliem nistgħu nagħlqu din id-diskussjoni konġunta. Se jkun hemm votazzjoni fuq Il-punt ta' Hong Kong u l-ħtieġa li l-liju tiddefendi l-awtonomija f'Hong Kong, din il-votazzjoni se tiżvolġi għada. Nagħlaq din id-diskussjoni insomma. U issa inkomplu bl-aġenda tagħna sekonda waħda. we start? Yes. Okay. So, liebe Kolleginnen und Kollegen, bevor wir mit Mela, aziz kollegi, qabel ma nkomplu bid-diskussjonijiet nixtieq li niftaħ l-ewwel parti tal-votazzjoni illi ħadkum bejn l-10 u nofs, l-10 u nofs u nofsinhar neqsin kwart għandna l-istess proċedura ta' votazzjoni bħal bieraħ. Ġifieri kull votazzjoni ħad tkun waħda elettronika u kull membru jista' mbagħad jara r-riżultati fid-dokument illi ħajkun ippubblikat matul din is-seduta tal-plenarja jekk għandkom ukoll xi tal-vot tistgħu intom tibatuhom ukoll u jistgħu jkunu twal massimu ta' 400 kelma. Tistaw issa tivvotaw sa nofsinhar naqsin kwart u r-riżultati tal-votazzjonijiet ħajkunu imħabbrin fis sagħtejn u kwart. Mela, issa nistgħu nkomplu eżis kollegi billi nibdu eh, nibdew diskussjonijiet li jmiss. Għanna dikjerazzjoni l-ewwel tal-Kummissjoni u tal-Kunsill fuq eh, imma ta' kif qed nagħmlu ġestjoni tal-kriżi tal-COVID-19 u l-impatt fuq il-ħelsin tal-espressjoni. Jiena nixtieq ngħidilkom li m'għandniex il-possibilità ta' li naċċettaw il-mistoqsijiet u stqarrijiet permezz tal-karta tal-blu. Nibdew issa bil-rappreżentanti tal-Kunsill, il-Ministru Binjaċ. President, Honorable. Grazzi, Onorevoli Membri, il-kriżi eċċezzjonali li qegħdin inġarbu ġiet aggravata minn din l-infodemika ċittadini tagħna ġew marqa minn informazzjoni mhux korretta li mhux biss toħloq konfużjoni però wkoll tipperikola l-ħajja tan-nies. Biex nindirizzaw dan ir-riski l-Kunsill enfasizza bil-qawwi l-ħtieġa li jkun hemm sforz fil-ġlida kontra din l-diżinformazzjoni permezz ta' kooperazzjoni bejn l-istituzzjonijiet, l-Istati membri u l-pjattaformi soċjali. Hemm konsensus fil-Kunsill dwar il-ħtieġa li ikun hemm metodi aħjar biex nindirizzaw diżinformazzjoni mingħajr ma nxekklu drittijiet fundamentali. Fil-fatt, l-azzjoni b'saħħitha tagħna hawnhekk tkun taqbel mal-valuri demokratiċi tagħna inkluż l-libertà tal-espressjoni u l-medja liberi. L-istituzzjonijiet kollha l-istati membri u s-soċjetà ċivili mitluba biex jaħdmu kontra din il-pjaga tal-infodemika. Sar ħafna fl-istituzzjonijiet b'kooperazzjoni mal-istati membri l EAS għandu task force u sistema ta' allert rapidu imwaqfa qabel l-elezzjoni tas sena l-oħra tejn f'dan ir-rigward. L-approċċ komprensiv fuq livelli kollha huwa meħtieġ biex nindirizzaw l-isfidi ta' diżinformazzjoni. Dan għandu jinkludi monitoraġġ u analiżi ta' diżinformazzjoni u l-interfaċċi manipolattivi l-inforzar tar regoli u wkoll t eh, tisħiħ tal-pjattaformi kif ukoll aktar għarfien fost iċ-ċittadini l-istituzzjoni u l-istati membri għandhom ikomplu jaħdmu mal-pjattaformi wkoll biex naslu għal standard żola ta' responsabilità, trasparenza u kontabilità meta niġu biex nindirizzaw id-diżinformazzjoni. Is-soċjetà kollha kemm hemm bżonn taħdem dan joħroġ mill-komunikazzjoni riċenti dwar id-diżinformazzjoni Getting the Facts Right li tikkonsidra l-miżuri mittieħda b'rabta mad-diżinformazzjoni marbuta mal-pandemika u li tippromovi aktar azzjoni. Il-Presidenza Din id-diżinformazzjoni toħodha b'mod serju ħafna ħadna passi biex niżguraw kooperazzjoni mill-qrib mal-Istati membri, l-awtoritajiet u l-istituzzjonijiet, entitajiet u aġenziji u ma' organizzazzjoni internazzjonali bħal WHO. Mid-28 ta' jannar diġà konna attivajna l-arranġamenti ta' rispons tagħna brabta mal-pandemika fejn laqajna l-esperti rilevanti mill-istati membri u l-istituzzjonijiet fl-ambitu tas-saħħa affarijiet tal-konsumatur u protezzjoni ċivili. F'dan l-ambitu diżinformazzjoni kienet waħed mis-suġġetti li indirizzajna. Nemmnu li diżinformazzjoni tista' wkoll tfixkel ħafna meta niġu għall-axkar tal-miżuri kif ukoll il-kisba ta' tilqima u kura. Indirizzajna wkoll Dawn l-affarijiet fil-grupp orizzontali għar reżiljenza u l-ġlida tat teddit ibridu fil-Kumitat ta' Sigurtà kif ukoll fil-video conference ministerjali mal istati Uniti konxi li d dizinformazzjoni se tibqa' magħna u hemm bżonn li naħdmu lkoll flimkien biex inżommu l-viġilanza tagħna, insaħħu l kaxxa tal-għodda tagħna, ir-reżiljenza u biex inkomplu nindirizzaw din it-teddida wkoll fl-Ewropa u l minnha. Dizinformazzjoni marbuta mal-COVID qiegħda tkompli żżid diviżjoni fil-pajjiżi tal-nofsinhar u l-Vant u fil-Balkani wkoll Fis-summit ta' Zagreb ta' Mejju l-mexxejja ta' Liju u l-imsieħba tal-Balkani qablu li nsaħħu l-kooperazzjoni li tindirizza d-diżinformazzjoni u attivitajiet ibridi oħra. Kif fil-bidu, fil ġlieda kontra d-diżinformazzjoni m'għandniex ninsew il-bilanċ bejn id-dritt ta' ċittadini li jkunu informati kif nixieraq u nissalvagwardjaw il-libertà ta' espressjoni u midja. Brabta mal pandemija eh, ħafna stati membri kellhom jadottaw miżuri li kienu importanti biex naġixxu b'mod rapidu u effettiv biex inħarsu s-saħħa taċ ċittadini. Ħafna minn dawn il-miżuri kellhom impatt sinifikanti fuq drittijiet fundamentali, demokrazija u l-istat ta' dritt. U għaldaqstant huwa essenzjali li niżguraw li jibqgħu proporzjonati viżavi il-miri limitati fil- żmien u suġġetti għal skrutinju regolari l-miżuri mittieħda biex nindirizzaw il-pandemija m'għandhomx jintużaw bħala pretest biex ikun hemm ċensira eh, fl-aħbarijiet jew biex noħolqu drittijiet fundamentali kritiku li l-gvernijiet jappoġġjaw il-ħidma tal-medja indipendenti li huma alleati kruċjali fil-ġlida kontra l-COVID-19 id-diskussjoni demokratika, l-libertà tal-medja u r-rwol tas soċjetà ċivili jeħtieġu attenzjoni importanti li nibżaw għal dawn il-valuri u aħna nagħmlu dan bħala Kunsill. Grazzi. Herzlichen Dank, Frau Staatssekretärin. Und wir haben heute die große Ehre, gleich zwei Vizepräsidenten der Kommission hier vertreten zu haben für die Aussprache. Ähm, Herr Vizepräsident und hoher Repräsentant. Illum għanna l-rur li għanna zewġ viċi prezidenti, għanna parti l-viċi prezident Borrell, għanna l-viċi prezident Jurova. Ġifiri, issa nisimaw l-ewwel Vice President Borrell. Grazzi President, onorevoli membri. U evidenti li l-pandemija eh, dan il-virus ġie akkumpanjat minn infodemika wkoll, pandemija ta' informazzjoni. Rajna mewġa ta' informazzjoni li mhix korretta u żieda esponenzjali wkoll ċerta ħidma minn atturi barranin. Rajna l darb'oħra li din id-diżinformazzjoni tista' tagħmel ħsara kbira fil-każ tal-pandemika li taffettwa s-saħħa tan-nies tibqa' aktar perikoluża rajna din id-diżinformazzjoni li tgħid li l bleach pereżempju jista' jikkura l-coronavirus mhux qed nagħmel referenza għan-nies hawnhekk però qalet din ixrob il-bleach u jgħaddilek. Jew inkell taħsel idejk ma jgħinx. Dan jista' jwassal għal kriminalità wkoll, pereżempju l-vandaliżmu kontra l-infrastruttura 5G f'ċerti stati membri, speċjalment fl-Olanda. F'Marzu 2020 il-mexxejja Ewropej talbu l-Kummissjoni u r rappreżentanti tal-IAS biex jieħdu azzjoni. Il-ġimgħa l-oħra kien hemm follow-up b'komunikazzjoni konġunta marbuta mal-pandemija flimkien mal-kollega ħabib tiegħi viċi President li joħseb il-virus nifraħlu għal din il-komunikazzjoni. Komunikazzjoni li tissintetizza x'għamlet li ju biex tindirizza d dizinformazzjoni fil-kriżi u kif nistgħu nsaħħu l-azzjoni tagħna. Diżinformazzjoni ma tax frontieri. Id-demokrazija fil ponenti kienet il-mira ta' dizinformazzjoni, u dan wera l-importanza ta' kooperazzjoni internazzjonali. Jiġifieri issa ngħaddi l-ewwel ta' dimensjoni esterna. L-infodemika eh, u involvit atturi statali u non statali diżinformazzjoni mir-Russja pereżempju firxed dawn il-conspiracy theories u ferxed ukoll ċerti kampanji ffokat fuq li ju l-istati membri uh, dawn sostnew li hemm nuqqas ta' solidarjetà bil l-istati membri għallu qegħdin niżraw il-konfużjoni ċ-Ċina wkoll ħadet sem is-sorsi Russi uh, nafuhom, però ċ-Ċina d-darba wkoll kienet attiva ħafna wkoll eh, sorsi miċ-Ċina. Promovew din l-idea ppreżentaw eh, l-lom infusom bħala l-aħjar mudell eh, u waħlu fid-demokrazija wkoll tal-mod kif aġixxew mal-virus. Wieħed jista' jimmaġina li din it-tip ta' propaganda tfaħħar lilek innifsek xi ħaġa li forsi jakkużaw lilna eh, bija, però mhux il-każ dan. U fl-istess waqt hemm riskju ċar li l-gvernijiet jużaw l-infodemija bħala skuża biex joħonqu drittijiet fundamentali u l-libertà ta' espressjoni xi wħud mill-membri semmew dan il-punt fid-diskussjoni preċedenti u naħseb li l-Unjoni hemm bżonn tieħu pożizzjoni hawn. Dak li sar biex nindirizzaw dawn l-affarijiet, aħna ħdimna biex nippromuovu komunikazzjoni strateġika fuq id diplomazija pubblika, speċjalment fil-Balkani tal-Punent. Eh, zidna l-ħidma tagħna wkoll biex eh, naħdmu viżavi l-influenza barranija, naraw x'inhu ma' t-teddidiet u niskambjaw ukoll sejbiet mal-Istati membri u sħubijiet internazzjonali kif ukoll mal-medja, in-nies li jaħdmu fl-IAS għaddin jagħmlu biċċa xogħol straordinarja, biċċa xogħol diffiċli f'dan l-ambitu. Użajna wkoll l-istrumenti li għandna għad-dispożizzjoni tagħna biex nindirizzaw id-diżinformazzjoni kellna sistema ta' allert ukoll rapidu eh, b'mod li kien hemm koordinazzjoni bejn l-istituzzjonijiet. U dan wara li kien netwerk eh, utli ħafna eh, mitfaqija tal- COVID-19 eh, skambjajna informazzjoni informazzjoni, mhux diżinformazzjoni, u zedna l-kooperazzjoni tagħna mal-NATO u l-G7 u l-mekkanizmu ta' azzjoni rapida uħdimna wkoll ma' msaħbin oħra bħal WHO u l-ġnus maquda. Issa eh, se nkomplu nsaħħu l-ħidma tagħna billi nsaħħu il-ħidma tagħna brabta mad diplomazija pubblika, nżidu eh, l-iskambju tal-aħjar prassi u nattivaw aktar is sistema tal-alerta rapida, nintensifikaw il-ħidma tagħna mal-imseħbin, l-qasam privat, soċjetà ċivili, kif ukoll naraw fejn qed tinħonoq il-medja. U fuq dan m'għandniex programm speċifiku taħt l-istrument li kontribwixxi għal paċi u stabilità u biex ukoll nxejnu din id-diżinformazzjoni li forsi eh, nistgħu naraw minn xi żmien għal ieħor. Nista' nidħol f'aktar dettall, però naħseb li wasal iż-żmien biex ngħaddi l-kelma lill viċi President is-Sinjura Jurova biex tkompli fuq ix-xogħol importanti li qed issir fuq il-pjattaformi u aspetti oħrajn ta' din il-komunikazzjoni konġunta. Herzlichen Dank, Herr Vizepräsident, und wir freuen uns, Frau Vizepräsidentin Jourova, Sie haben das Wort. Grazie ħafna, nisa nisabu għana li nisemaw minnant il-Viċi President Jourova. Grazie ħafna, eżis membri tal-Parlament, aħna smajna minant il-sur eh, Borrell il-parametri bażiċi ta' dak li aħna nsejħu infodemija illi qed isseħ b'mod parallel mal-pandemija illi għaddej minnha Għalhekk aħna iddeċidejna illi nippreparaw u nadottaw komunikazzjoni illi bħala titlu għandha dan it-titlu Getting the Facts Right. Irridu ninformaw dwar dwar x'passi ttieħdu sissa dwar din il-miżinformazzjoni aħna ma bdejniex mill-bidu diġa kellna il-kodiċi ta' prassi, il-pjantazzjoni. U t-tini għan kien illi ikolna lista ta' dak li għanna namlu sabiex eh, nħedġu l-pjattaformi, ma' speċjali sabiex iżidu il-ħidma tagħhom. Irridu nindirizzaw il-sorsi ta' miżinformazzjoni, il-kanali u l-amplifikaturi u l miri tal-miżinformazzjoni Eh, Sur Borrell tkellem dwar sorsi barranin ta' miżinformazzjoni u jiena naħseb illi l-Unjoni Ewropea ġeopolitika tista' ssir jekk inkunu assertivi. Irridu insaħħu l-komunikazzjoni u l-istrateġija tagħna. U wasal iż-żmien illi Eh, namlu iktar passi u ma nħallux il ieħor li jokkupa l post tal-informazzjoni. Irridu niġġieldu l-miżinformazzjoni speċjalment fuq il-pjattaformi online jiena nilqa il-miżuri li ttieħdu minn ċertu pjattaformi u l-impenn tagħhom huwa meħtieġ. Jiena kuntenta illi ħdimna ma' dawn il-pjattaformi u id fl flimkien magħhom il-kodiċi ta' prassi sabiex il-politiki l-ġodda joħorġu iktar malajr. Ħdimna mal-pjattaformi sabiex joffru aktar rabtiet, ħolqiet għal pjattaformi oħra bħal WHO u jneħħu siti ta' dizinformazzjoni. Dawn l-azzjonijiet waslu riżultati, pereżempju Google imblokka jew neħħa il-fuq minn 80 il miljun pubbliċità relatata mal-coronavirus. Dan kien biss l-ewwel pass irridu nassiguraw trasparenza u responsabilità. Iċ-ċittadini għadhom ikunu jafu kif l-informazzjoni qed tasal għandhom minn fejn ġejja il-komunikazzjoni konġunta tagħna titlob lill pjattaformi sabiex jaħdmu iktar u jirrapportaw b'mod Eh, ta' kull xar sabiex inkunu nafu kif qed jiġildu din il-miżinformazzjoni. Dawn ir-rapporti għandhom ikunu pubbliċi sabiex iċ-ċittadini jkunu jistgħu eh, isiru jafu x'qed isir. Il-gideb mhijiex xi ħaġa mhumiex xi ħaġa ġdida, però ibeżżani illi qed nemnu dawn dan il-gideb b'mod faċli irridu insiru iktar reżiljenti u kritiċi bħala soċjetà, irridu nappoġġaw il-medja indipendenti, naċċertaw il-fatti, irridu nżidu l-edukazzjoni għandna l pjantazzjoni għall-edukazzjoni diġitali li ħireġ dal-waqt u bekk jippermettilna li nkunu aktar reżiljenti u nżidu l-ħsib kritiku permessa tal-edukazzjoni għanna ser napoġġaw l-attivitajiet tal kontroll tal-fatti permezz tal-Osservatorju Ewropew għall midja Digitali. Għanna sejħa ta' 9 miljun euro għal ħabs ta' riċerka fi stati membri differenti jridu nitkellmu wkoll dwar il-libertà tal-espressjoni li jibqa' prinċipju bażiku tagħna. Liġijiet illi waslu għal eh, sanzjonijiet eh, kontra miżinformazzjoni, però jistgħu jagħmlu ħsara lill u jagħmlu ħsara lill libertà tal-espressjoni u dan mhux il-mod kif l-Unjoni Ewropea taħdem. Dan huwa ħażin għal demokrazziji l-aħjar difiża illa jkollna midja eh, pluralista u ħilsa. Ikollna istituzzjonijiet reżiljenti li ċittadini jistgħu jafdaw fihom. Jien verament irrid insisti fuq dal-punt għax naħseb illi hija parti distintiva tal-politiki tagħna. Jiena ma rridx illi noħloq Ministeru tal-Verità. Jiena anzi intom tafu li jiena kont ngħix f'sistema fejn kien hemm verità waħda, ma kienx hemm pluralizmu tax xandir, ma kienx hemm eh, opinjoni u laqas ħsieb. Irridu suq kompetittiv b'libertà tal-espressjoni. Il-konsumaturi jibbenefikaw bekk minn sitwazzjoni ndaqs u kompetizzjoni ġusta anke minn dik tal-libertà tal-espressjoni din il-komunikazzjoni hija l-ewwel pass ta' din il-Kommissjoni bħala risposta għal miżinformazzjoni qed nadmu fuq il-lat eh, għas servizzi diġitali u ser nindirizzaw ukoll il-kontenut illegali online bħal miżinformazzjoni. Jiena verament napprezza illi nistgħu naħdmu flimkien mal kumitat li jintom stabilixxejtu fil-Parlament għaliex naħseb illi l-ħidma komuni twassal riżultati tajbin, grazzi. Grazzi ħafna. Issa ser niftħu id-dibattitu l-ewwel is-sur Bilċik fissem il-PP. E. Grazzi ħafna, Signor President. Eh, Signora Kummissarju, il-situazzjoni tal-Covid-19 urrid biss illi il-mizinformazzjoni tista' toqtol l nies bħal ma toqtol id-demokrazija. Għalhekk irridu inwaqfu l-firxa ta' gideb fil-spazju pubbliku b'mod iktar sistematiku fil-ġlida tagħna rridu azzjoni iktar b'saħħitha Ewropea sabiex inwaqfu l-kampanji ta' miżinformazzjoni mir-Russja u miċ-Ċina. Irridu nitkellmu vuċi waħda Ewropea. Però il-ġlida kontra miżinformazzjoni mhijiex kwistjoni pista politika esterna. Irridu eh, inwaqfu l-pjattaformi illi jgħinu sabiex il-miżinformazzjoni tinfirex irridu naħsbu li lim mill din il-kriżi u nieħdu azzjoni ċara u iva leġislattiva sabiex nassiguraw illi l pjattaformi kollha ta' midja soċjali jaġixxu b'mod responsabbli u jiġġieldu kontra l-miżinformazzjoni. Għas-sigurtà taċ ċittadini tagħna tagħna lkoll fl-Ewropa rridu nipproteġu l-fatti mill-gideb, ix-xjenza mill-affarijiet inventati irridu naħdmu flimkien sabiex niblu l-affarijiet mod effettiv fl-Unjoni Ewropea. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna l-Sur Bilċik issa fissem l-SND l-Onorevoli Piri. Grazzi ħafna. Dawn l-aħbarijiet folos huma teddida għad-demokrazijiet tagħna jagħmlu dannu għal valuri u l-interessi tagħna, però matul il-pandemija e kif qalet il-Ministru, il-miżinformazzjoni tpoġġi il-ħajjiet friskju. Però atturi barranin baqgħu iferxu dawn l-aħbarijiet folot. Dawn il-kampanji speċjalment mir russja u ċ ċina kienu kbar ħafna. Din m'għandha tkun għas strateġija u speċjalment waqt eh, kriżi dinija tas-saħħa. Irridu naħdmu fuq strateġija kontra l-interferenza barranija għandna bżonn ta' regolamenti aktar b'saħħithom. L-Unjoni Ewropea ġiet eh, immirata b'azzjoni li qatt ma rajna bħala qabel. L-SND qed jgħid fuq quddiem ta' din il-ġlieda. Aħna nixtiequ Anzi, kuntenti li hemm kumitat għal miżinformazzjoni u eh, azzjoni konkreta malajr hija meħtieġa. Il-Parlament huwa lest illi jilab dan illi jagħmel dan ir-rwol. Grazzi ħafna. L-Onorevoli Pagazzwar Tuddua. Grazzi. Id-diżinformazzjoni qed tiżdied u dan jikkonċidi fil-mument meta l-istituzzjoni tal-Parlament ma jkunux eh, għamlu reazzjoni b'mod effettiv viżavi l-pandemija. Din il-vulnerabilità kienet dik li sfruttaw dawn in-nies. Għaliex? Għaliex hemm strateġija biex dak li jkun iddajje fid-demokrazija tagħna u l-elementi ta' vulnerabilità huma dawk li għalihom jintużaw dawn l-istrateġiji. Eh, nispiċċaw biex jippruvaw jaqabdu lil dawn in-nies għal dan il-gideb, jippruvaw jaġġixxu bħal soldati dawn eh, f'din il-kampanja l-ġdida l-internet dawn il-gruppi jużaw l-ispazju pubbliku u jidajfu d demokrazija tagħna kif għedt dan huwa l-punt. Għaldaqstant, jajtu, bezzaw u aħna rridu niddefendu l-libertà ta' espressjoni, eh, spazju ta' diskussjoni nadif u din il-pandemija ta' diżinformazzjoni li jaf toħnoq id-demokrazija. Hemm bżonn noqogħdu attenti, hemm bżonn niddefendu l demokrazija tagħna. Kollegen, und wir fahren fort in Grazzi ħafna. L-Onorevoli Deman fl-isem l-ID. Eżis kollegi, Qegħdin f'post perikoluż. l awtoritajiet qegħdin jgħidu illi e, ixejnu l bażi tad demokrazija Ewropea. Il-Kummissjoni qed titkellem dwar pjantazzjoni dwar task force għall komunikazzjoni strateġika dwar sistema ta' allert anki settur privat qed nikkollaboraw miegħu sabiex naġġistru kontra din il-miżinformazzjoni għandna l-kontrolluri tal-fatti wkoll. Dawn il-kontrolluri tal-fatti naħseb illi ser jibbenefikaw minn dan kollu il-popolazzjoni il popolazzjoni m'għaddix temmen il-medja tradizzjonali. Għanna inwaqfu din iċ-ċensura illi qed insejħu la b'mod ieħor, il-libertà tal-espressjoni għandha tirbaħ dejjem. Grazzi. L-Onorevoli Lagondinski fisem il-ħodor.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 il-kriminalizzazzjoni tal- eh, tal-mizinformazzjoni kont dwar il-Covid bħalma ġara fl-Ungerija. Eh, per eżempju, dak li ġara fil-Bulgarija li rappreżentanti farmaceutoloġiċi dawn laqas huwa aċċettabbli, irridu niddefendu d-demokrazija mhux neqirduha. L-unanimità wkoll hija anzi l-anonimità hija importanti fuq l-internet għaliex tipproteġi wkoll il-vuċijiet tal-oppożizzjoni għalhekk ma nistgħux nabolixxu l-anonimità fuq l-internet, għandna ninvestu iktar fuq l-edukazzjoni fuq il-ġustizzja u mhux innaqsuha b'20% kif ippjanat fl-MFF, għandna ninvestu iktar fl-irkupri tas-soċjetà ċivili, fl-edukazzjoni u mhux ninsewha bħalma qed nagħmlu issa hekk għandna nipproduċu d-demokrazija. Grazzi. Grazzi. Lora Nevari Buxade. Grazzi President, kollegi, li ju edha tara kriżi ta' kredibilità mir-rebħa tal-Brexit fl-2016 li xi stati membri l-istituzzjonijiet raw nuqqas ta' kredibilità tagħhom attribwew għal il-kampanji ta' diżinformazzjoni, però jinsew li diżinformazzjoni mhux minn hemmhekk biżġejja minn xejn ġdid, il-gideb dejjem eżistew u s-soltu jiġu min-naħa tas-seta. mfakkarkom li l-ewwel paġni tal-Bibja diġà hemm is-serb li jinganna lil Adam u Eva biex il-bniedem jitkeċċa mill-ġenna tal-art. Però x'qegħdin ngħidu hawnhekk diżinformazzjoni jew ċensura jiena nitħasseb ħafna l-Kummissjoni tibdel dawn il kumpanija ta' verifika tad-dejta jgħidu eh, jagħmluhom dawk li jaraw x'inhu veru jew le u jirċievu fondi wkoll biex jagħmlu dan ix-xogħol, il-kriżi tal-coronavirus uritna li ħadd huwa infallibbli u kulħadd jagħmel għadejn iċ-Ċina, WHO, il-gvernijiet stess u anki l-mezzi tal-komunikazzjoni li naħsbu f'dan il-Parlament se naħorġu bil-verità huwa qatt ta' supervja kbira. Grazzi ħafna. Herzlichen Dank. Wir würden in der Aussprache mit Herrn Kollegen La. Grazzi ħafna. Issa l-Onorevoli Lagos. Però ma nistax nara fil-kamra. Issa l-Onorevoli Tomac. Nadilek il-kelma. Reprezentant, doamnă vicepreședinte, Grazzi ħafna, Sinjura President. U għacċar. Illi f'dan iż-żmien kollu mhux biss kellna naffaċċaw il-kriżi tal-coronavirus, iżda kellna wkoll xokkijiet oħra. Kellna l-infodemija l-aħbarijiet forroz ġejjin mill-Federazzjoni Russja qegħdin jaslu fir-Rumanija, fil-Polonja u f'pajjiżi oħra nafu li r-Russja hija speċjalizzata f'din it-tip ta' informazzjoni u attakk bħal dan huwa imur kontra l-koeżjoni Ewropea. Għaddejtu xi punti validi u għandna nieħdu impenn, però